il-votazzjoni se ssir Issa ser inkomplu bid-dibattitu tagħna. Minuta bħala pausa teknika. Nati merħba l-sur kummissarju. Issa din naraw jekk u xkulħatijat prezenti u f'postu għanna rapporter u għallura nistaw inkomplu għanna dibattitu konġunt dwar rapport mill-onorevoli Sarbu dwar il-bioċidi u il- il-kummerċ ta' dawn il-bioċidi u qed nitkellmu dwar eh, proposta għal direttiva ġdida. U issa nagħti il-mikrofonu lis-Sinjura Sarbu. Grazzi ħafna, President, Komissarju, Aziz kollegi, nishti najt il dak il-ftajim li bilna fuqu kien ta' suċċess f'dik li għandha xtaqsam mal estensjoni ta' deadline dwar prodotti ta' bioċidi għall 2014 Din hija xi ħaġa illi hija riflessa fil-vot tal-Kumitat Ambientali u nixtieq nirringrazzja dawk il-kollegi kollha li jenu biex aħna naslu għal dan il-ftehim, inklusi it-tlet istituzzjonijiet imsemmija Din hija importanti biex nigarantixxu li daw it-tip ta' prodotti bioċidi jidħlu fis-suq b'mod legali, din hija essenzjali li d-direttiva tagħti mill-ewwel qari biex bekk ma nieħdux iktar minn 10 snin għall evalwazzjoni sistematika ta' dawn il-prodotti bioċidali. Għax allura inkunu nistgħu naslu sal-2010 ma nkunu wasalna. Irridu nippermettu li stati membri iżmien suffiċjenti biex jistudjaw dan dawn e, din id-direttiva biex bekk fl-2014 din id-direttiva tkun tista' tidħol fil-invigore li nixtieq insemmi huwa li għandna massimu ta' sentejn f'dak li għandu x'aqsam ma' estensjoni żejda ma' dawk l-istati membri illi ma jkunux għadhom eh, waslu eh, fil-proċess. Però importanti li naraw li l-proċess ma xi tul eh, mingħajr bżonn u din dan jista' jiġri jekk aħna ma nkunux nistgħu nirrevedu din ir-riżoluzzjoni sal-2014 jista' jkollna sistema fejn ikollna kumpaniji li jkunu jistgħu jinqdew e, b'regolamenti ta' stati membri u bekk ikunu jistgħu jresqu dawn il-prodotti. Allura nixtieq ngħid ukoll li l-amendi adottati mill-envi jistgħu jinstabu fil-verżjoni finali li se nivutaw fuq għada fil-plenarja. Umbat aħna ikon nisperaw li aħna ikonna l-appoċ tan-naħat minnaħat tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. U issa il-Kummissarju Stavros Dimas. Grazzi President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter eh, għax xogħol li wetqet biex naslu għal dan il-ftehim ta' l-ewwel qari biex nirriformulaw id-direttiva dwar il-prodotti bioċidali fis-suq il-Kummissjoni tista taqbel ma dan il-kompromessi li was, wasalna li jom l-ideja tal-periodu ta' tranzizjoni huwa għandu jkun ta' erba' snin u mhux dak ta' tlieta u li konna massimu ta' sentejn għall estensjonijiet supplementari. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u tad dibattitu miexi b'mod effiċenti ħafna. U issa l-onorevoli klas fisem il-parlamentari Ewropew. Tu għal żewġ minuti għal PPP, PPE. Grazzi President, Komissarju Dimas, Signuri, naħseb aħna għanna nkunu gburin f'dak li għandu xaqsam ma meta naslu għall-standards ta' iġene u l-kontribuzzjoni tagħna dwar il-bioċidali m'għandniex eh, ninsewhom għax dan huma eh, aġenti prodotti li jġibu periklu għas-saħħa tal-bniedem. Huma importanti ħafna għal ħajja tal-bniedem. U waqt li fuq naħa waħda rridu neverifikaw xi jkun fihom daw dan il-proċess fil-fatt qiegħed idum iżjed milli neċessarju. Per eżempju l-proċess ta' reġistrazzjoni ta' prodotti ma jkunx intemm. U għalhekk aħna kuntenti li dal-istadju tal-ewwel qari il-Kunsill u l-Parlament qegħdin naqblu dwar l-estensjoni supplementari biex aħna nkunu nistgħu nwaslu wasal 2014. Ma nafx għaliex wasalna, ma nafx għaliex domna ħafna biex naslu għalija aħna koninna niddiskutu dan fil-parlament u naħseb li għanna nikonkludu dan fenn miktar malajr. Aħna kummissjoni, aħna ilna nistennew għal proposta ta'kom dwar riformulazzjoni ta' din id-direttiva. Ovvjament hemm ċerti eh, punti li rridu nitkellmu dwarhom. Per eżempju, kemm iddum l-autorizzazzjoni, il-protezzjoni tad-dejta għandna bżonn ta' regolamenti eh, ċari dwar minu responsabbli per eżem assessjar ta' bħal dan um eċiren ta' eluf ta' euro u dan jista' jsir biss jekk l-operaturi ikunu kważi ċerti li dan il-prodott jista' joħroġ fil-fatt tas-suq. Aħna ma nistawx eh, noqogħdu nifrankaw il-flus dak li għandu x'aqsam mas-saħħa tal-bniedem u l-iġjene U fil-fatta dimna għandna rapport ċar li jissodisfa il-talbit kollha. Il-President hawnhekk qata u issa l-Onorevoli Prodi fisem l-Alde. Grazzi, Sor President, grazzi Kommissarju, tal-fat li għata għawnek man għallum sabiex nidiskutu dan id-dokument fuq proposta ta' modifika direttiva dwar il-prezenza il ta' bioċidi fossu il-Parlament qabel il-jemżon natu ċertu derogu għal periodu ta' mizzaminar mill-ġdid meħtieġ sabiex nevalwaw il-prinċipju attivi ta' ċertu bioċidi nikmutu għet konsidra il-partikolarità tal-analiżi neċessarja kif ukoll il-ħtiġijiet tas-suq però mżon ukoll niċċaraw il-fatt illi mżon reviżjoni aktar serja ta' direttiva 98/08 dwar il-bioċidi sabiex nesprimu eh, kwistjoni ta' kontenut. Taqt nissuġġerixxu ċertu punti proposti sabiex il-Komissjoni tirrifletti dwarhom. L-ewwel net eh, tajjeb li kon naddu minn direttiva għal regolament strument eh, regolatorju illi jippermetti dħul fis-seħ ta' dispożizzjonijiet b'mod kontemporanju fl-Istati membri kollha u nirregolaw b'mod omogenju is-settur pont sostanzjali se jkun il-sim il, eh, eh, sim tal informazzjoni skont prinċipju tal-Unjoni Ewropea ġo kif eh, attwat permezz tal-programm REACH għal bioċidi l-esperimentazzjoni inkluża għandha tkun evitata jew imnaqsa grazzi għal sim obbligatorju ta' dawk li jirreġistraw l-istess sustanza attiva tal-informazzjoni li nkisbu minn test biex nevitaw id-duplikazzjoni tal-istudju. Sim tal informazzjoni għand tinkludi kol illi s-sistema ta' valwazzjoni taħdem aħjar anka dak nixaqsam files u innaqsu spejjes għal preparazzjoni ta' dawn il-files b'impatt aħjar kemm għal fuq l-SMEs kif ukoll fuq l-awtoritajiet nazzjonali illi jeżaminaw id-domanda. Hemm bżonn ukoll nisimplifikaw il-proċedura u napplikaw ir-rikonoxximent reċiproku tal-autorizzazzjoni tal-istess prodott u wkoll il-mod kif jitħadd tad sistema f'stati membri differenti biex inħaffu l-proċeduri u kol anka il-prezenza tal-bioċidi fil-suq ta' stari membri differenti rridu narmonizzaw mbagħad kemm il tariff inklużi u anka l iskadenzja dak li xaqsam eh, prezenza stari membri differenti għan u ukoll l-autorizzazzjoni jekk ikun hemm differenzi jew varjazzjonijiet tal-formulazzjonijiet biex bekk nevitaw testijiet ulterjuri illi jinkludu proċessi ta' evalwar ulterjuri minn kull stat membru. Hemm bżonn nevitaw ukoll diskriminazzjoni bej produtturi Ewropej ta' artikli li jinkludu bioċidi u anka Meta mqabla dal-prodotti ma' prodotti ġej minn barra l-Ewropa, sa' kommissjoni għandha tirrifletti fuq soluzzjoni li parlament eh, jista' jaqbel magħha. Grazzi. Dziękuję bardzo. W imieniu Grupy Niepodległość i Demokracja głos zabierze pani poseł Urszula Krupa. Grazzi u issa signora Krupa. Il-laqda ta' dawn ir-regolamenti huma importanti ħafna biex għax ir-regolamenti tal-istati membri huma differenti ħafna u dan b'mod perikolus għas-saħħa tal-bniedem kif ukoll għall-ambjent, speċjalment fis-suq li ħieles periodu ta' implementazzjoni ta' 10 snin mhuwiex realistiku minħabba il-proċeduri ta' reġistrazzjoni tal-bioċidi li huma ħafna flus. Irridu niżguraw is-sigurtà U din tkun eh, ta' problema x'ċerti każi eh, liġijiet nazzjonali jippermettu li jkun hemm garanziji ta' sigurtà u li jekk nelliminaw dawn il-garanziji eh, jista' jkollna riżultat illi ikolna dawn il-problemi fis-suq waħdini dan it-tibdil isir b'mod maġġel u allura huma rezistenti għal rimedji kumpaniji żgħar jistgħu jiġu eliminati b'dan is-suq kif nistgħu billi naraw monopolji li jidħlu minn pajjiżi kbar. It-tranzizzjoni ta' 14 il-sena u li jistgħu jkun hemm sentej żejda magħhom hija essenzjali f'dak li għandu xaqsam ma' transpożizzjoni ta' liġijiet eh, nazzjonali għal liġijiet internazzjonali. U allura ta' mhix tkun raġuni evoli għal 2014. Grazzi u issa għandna il-proċedura KHDI. Għanna l-ewel kallima. Grazzi, għandi mistoqsija għal kummissarju għax għandi opinjoni differenti, dispeċini għedan nisma illi il komissarja qed tgħidilna li mhix tkun kapaċi illi tagħmel proċedura ta' reġistrazzjoni ta' dawk id-disammiet sustanza bioċidali li qegħdin jinbijaw fuq is-suq Ewropew. Jien ma nafx kif di man, nix namluha sal-2010 Dan ifisser li ħan postponu armonizzazzjoni importanti ħafna permess ta' daw is-sustanzi. Forsi tkun ħaġa tajba jekk xi sustanzi li jiġu importati minn min suq illi ma jkunx ikkontrollat e, jista' iħaffef u jamila, poss jamila possibli għalina li aħna nkunu nistgħu monitoraw dawn is-sustanzi. Forsi l-kummissarju jew ir-rapporter jistgħu jwieġbu dawn? Minħabba in-natura speċifika tagħha li tista' tirriżulta mill-interpretazzjoni tal-liġijiet, il-bioċidi huma suġġett li jirrikjedu attenzjoni speċjali, ir rapporter qal il-periodu tal-2014 għall-assessjar ta' dawn il-prodotti li nsibu fil-bioċidi huwa importanti biex nirregolaw is-suq. Il-liġijiet illi ma jkollhomx effett bat fl-2010 jistgħu jikkawżaw il-fatt li jkollna sitwazzjoni fejn xi bioċidi jkunu illegali. Waqt il-perjodu ta' tranzizzjoni dan is-suq għandu jiġi monitorat fuq livell nazzjonali. Umbat il-bioċidi aħna rridu nieħdu prekawzjoni dwar eh, fuq dawn il-prodotti. il prodotti l-effetti jistaw jkunu irreversibli fuq diversi organizmi ħajjin. Grazzi. U issa imorru eh, issa morru għal Kummissarju Stavros Dimas. Grazzi sul President. Nishtiq nirringrazzja il-membri illi ħadu sem f'daw l-osservazzjonijiet kostruttivi u nixtieq ngħid illi fil-fatt l-assessjar ta' sostanzi attivi fil-fatt eh, ħadu iktar żmien minn min li ħsibna din l-leġizlazzjoni għata ġeja mill-2000 sa mill-sena 2000. Aħna xsibna li għandu mux erba snin. U fl-2004 aħna ittamajna illi ħanaslu fej għatmim taħħa minnaħa tal-autoritajiet relevanti. Ovvjament sar ħafna xogħol fuq din fuq dan is-suġġett imma mhux se jkun possibbli sal-14 ta' Mejju sal-2000 tal-2010 illi jkun inkunu spiċċajna din id-direttiva dwar is-sustanzi attivi. Bħal per eżempju jekk inti jkollok dizinfettanti li jkun fihom ingredienti attivi, allura hawnhekk dawn iridu jitneħew mis-suq sal-2010 u għalhekk aħna rridna li jkollna estensjoni supplementari biex bekk inkunu il-proċess ta' evalwazzjoni kun jista eh, jieħu il-kors naturali tiegħu. Illa li xek nejdu aħna id-dizinfettanti se jitneħew mill-isptarijiet di tista' tkun ta' problema ta' saħħa l-bniedem maġġuri Eh, Is-Sinjura Klas tkellmet dwar il-kwistjoni ta' protezzjoni ta' data f'dak li għandu xasam mal protezzjoni ta' sustanzi attivi u kumpaniji li fil-fatt ma ux l-iżvilupp neċessarju tal-prodotti jistaw jagħmlu jridu u jieħdu opportuni, opportunità mill-tarif mil, mil, miksub. Kommenti eh, bħal dawn saru minnaħa tagħha kif ukoll missur Prodi. U l-Kummissjoni se tieħu eh, attenzjoni sħiħa ta' daw il-kommenti. Aħna diġat tkellimna dwar dan fin-negozjati meta konet nitħattu mal istituzzjonijiet l-oħra. U kifet najt, meta direttiva tkun b'mod tkun ġenwinament riveduta din il-fissa li tkun ġiet eh, diskussa u allura nittama li kolna eh, riżultat għalija. Din il-proposta diġa daħlet għanni fissa proposti li l-Parlament ta' biex niprofaw intejbu din il-proposta f'dak li għandu xaqsam ma' evalwazzjoni ta' e, sustanzi attivi. u aħna rridu nizguraw illi naslu li din il rakolament dan il-regolament li naslu għalija ikun jista' jitħaddem. U biex nikkonkludi sur President nista' ngħid li l-Kummissjoni hija sodisfatta bil-mod kif saru negozjati l-Kummissjoni hija f'pożizzjoni biex taċċetta l-amendi kollha li saru, l-amendi kompromessi biex inwet u sensi la sħiħa ta' riformulazzjoni ta' din id-direttiva jew reviżjoni ta' direttiva li hija xi ħaġa li kemm il-Kummissjoni u l-Parlament iridu. Grazzi ħafna. Grazie ħafna, issa rapporteri, Sinjura Sarbu, għal zewċ minuti sabiex narqu dibattitu, grazie. Grazzi ħafna, xtaqt nir-ingrazzi għal darboħra l-kollegi kolla illi ħadu l-mikrofonu, l-shadow reporters, li kollaboraw miegħu b'mod effilċenti. U sabiex fassana dan il-rapport u għavera illi mannis, eh, ma ksibniex eh, tfassil mill-ġdid sħiħ ta' direttiva. U meta konna qed niddiskutu dan il-punt u l-punti kollha li tqajmu fil-kuntest ta' dibattu tal-lum, joħroġ ċar illi dan huwa fl-aħħar li nirridu niksbu. Intqal illi l-estensjoni tal-iskadenza minn tlieta l-erba' snin Mhix ħaġa nixtiequ. Però naħseb illi l-punt prinċipali u li niżguraw illi dak li nkunu qegħdin imbijaw eh, ikun qed jinbih b'mod legali u li l-prodotti ġew ti kif suppost minn qabel. Għada boħra grazzi. Aħna set nistennew ir-reviżjoni sħiħa fuq bioċidi. Grazzi ħafna. Bekkon konkludejna il-diskussjoni konġunta il-votazzjoni namluwa għada.